Se nibdow. Dalodu b'aħbari b'żewġ biċċiet aħbarijiet ħżiena. Il-bira f'Firenza, Firenze kien hemm żewġ persuni li nqatlu minn persuna li bdiet tispara naħsbu li kien attakk razzista, natura nazzista, nies li xtaqu jamlu jibdew ħajja ġdida fil-Ewropa. Aħna niddeploraw dan l-inċident, speċjalment jekk huwa motivat mill